ta' Sinjura Atwood dwar l-azzjoni tal-komunità marbut mal-wailing. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-luqa, danġi adottat, nifirħu l-Sinjura Atwood. Il-punt li jmiss huwa il-vot dwar ir-rapport ta' Sur Bellet dwar il-parteċipazzjoni tal-komunità fl-Osservatorju Ewropew tal-Audiovizwali, votazzjoni Rominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. U dan ġi adottat nifirħu l-rapporter. Il-punt li jmiss huwa r-rapport tas Sur Fava dwar sanzjonijiet kontra Eh, min iħaddem eh, persuni minn pajjiżi terzi li kunat joqdu fil-pajjiż eh, mod illegali. Mela, minna l-ebda emenda niftħu l-votazzjoni, votazzjoni nominali. Kolħat vota Votazzjoni malluqa. Dan il-rapport għadda u koll nifilħu l-sur fava rapporter Issa, punt li jmiss huwa il-rapport rapport ta' ta' Sinjora Ġegel dwar l-istatistika tal-luċoħ tar-raba għanna żewġ blokki l-ewwel blokk ta' emenda votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel blokk, fuq l-ewwel parti. Kulħadd eh, ivvota, il-votazzjoni hija magħluqa u dan għadda ġi adottat. Il-proposta tal-Komissjoni hekk kif emenda dawk li huma favur, dawk li huma kontra astenzjonijiet dan ġi adottat. Għana resa issa u koll l-abbozz tal-leġizlazzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni maluqa dejn ġiet adottata nifirħu l rapport Dik kienet ir-riżoluzzjoni leġislattiva. Issa ħnaddu għal-rapport ta' Sur Zajer dwar l-imbejet aromatiġizzati. Għadressaq l ewwel blokk għal-votazzjoni dak li huma favur, kontra, assenzjonijiet din ġata adottata il-proposta tal-Komissjoni eh, għall-emenda dak li ma favur kontra astensjonijiet eh, dinġi ta' adottata u eh, il-rezoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni hija magħluqa u adottata nifirħu l-istorzaja. Naddu issa għal vot dwar il-rapport ta' Sinjora Vandenburg dwar il-rati mnaqsa ta' taxxa fuq il-valur miżjud. Se nkun qed nivvotaw dwar il-proposta direttiva għandna seba' emendi. L-ewwel emenda dawk li huma favur, kontra, astensjonijiet. Naħseb hemm bżonn li nverifikaw Mela ħaniftħu l-votazzjoni dwar emenda numru wieħed. Kulħadd ivvota. Votazzjoni hija magħluqa. U l-emenda ma taddix. Mela, it-tieni emenda Dak li ma favur kontra astensjonijiet nista' ngħid biċċar li din ma ddiċ. Kien qed mod ċar qed kollegi tgħid il-Presidenta jekk tinsistu ħan niftħu l-vot fuq it-tieni emenda. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. It-tielet emenda dawk li huma favur. Kontra. Astensjonijiet. Ser ikonna niverifikaw għal darboħra. Mela, emenda numru tlieta votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni malluqa? u din maddet. Emenda numru 5 ħanaddu mill-ewwel votazzjoni eh, nominali, emenda 5 votazzjoni miftuħa. Kulħat ivvota? Votazzjoni magħluqa? U din għaddiet. Emenda erba mill-ewwel votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni magħluqa u din ġiet adottata wkoll. Emenda sitta votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa u b'moċċar din ġiet adottata. Mela, emenda seba. Ħanara dawk li huma favur? Kontra? Astenzjonijiet din ġiet adottata wkoll. Il-proposta tal komissjoni għal vot eh, kif ġiet emendata dawk li huma favur? Dawk li huma kontra? Astenzjonijiet adottata. Issa l-abbozz ta' rezoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni magħluqa u din għaddiet u nifirħu li rapporter Issa, il-punt li jmiss huwa l-erba' mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni dwar L-allegat użu minnaħat tal-pajizi Ewropej minnaħat tal cia għat-trasport u uh, detenzjoni illegali tal-priġunieri. Għanna l-ewel emenda li ser inressa permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa u uh, din ġiet adottata. Issa ħarressa għal vot premessa B. Binċis erba, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk li ma favur kontra astensjonijiet l-ewwel parti maddiċ. It-tieni parti taqa u għallek kanaddu għal premessa B inċis ħamsa votazzjoni miftuħa dawk li ma favur kontra astensjonijiet Maddiċ. Tajjeb, tejt il-Presidenta, għan verifika mela niftħu l-votazzjoni dwar din il-premessa benċis 5, votazzjoni miftuħa, għat vota votazzjoni maluqa. U din għaddiet. Issa ħarresa il Qoddimkom il-mozzjoni konġunta votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa u din ġiet adottata. next item is the vote on the report by Mr. Cyrus Falski. Il-vot li missu dwar il-rapport ta' Sur Sarutski Volski dwar uh, rapporti annwali. Mela, emenda disa dak li huma favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda 8 dak li huma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 5 permessa votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kolħat vota votazzjoni malluqa. u din maddiċ Emenda sitta u koll permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni maluqa u din ma' Emenda numru wieħed dawk li huma favur. Dawk li huma kontra. Assenzjonijiet adottata it-tieni emenda dak li huma favur dak li huma kontra ma m'għaddiċ. Emenda tlieta dak li huma favur kontra ma m'għaddiċ. Emenda erba' u emenda seba' li huma identiċi huma l-istess permezz ta' votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Umbat emenda 10 dawk li huma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet ma tantx ċara situazzjoni sitwazzjoni għalhekk ħan niftħu votazzjoni nominali. Emenda 10. Kulħadd ivvota. Votazzjoni issa magħluqa u din għaddit. Issa, l-mozzjoni għal rezoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. U din għaddit. Nifirħu l-rapporter. Issa ħan waqfu l-votazzjoni hawnhekk l lura għas-seduta formali.